Issa skont l-agenda għanna diskussjoni dwar Zimbabwe jekk jġobkom zommu mal-ħin għaliex f'nofsinhar se jkollna nibdew il-votazzjonijiet. Nibdew bik l-Onorevoli Korraw. Grazzi President. Għal ħafna snin il-poplu ta' Zimbabwe bata taħt il-President Mugabe li qed iżomm is-seta permezz ta' korruzzjoni, violenza fost oħrajn Illum is-sitwazzjoni fil-pajjiż sejra l-ar hemm impunità għal vjolazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Minn Ġunju numru ta' esponenti mis soċjetà ċivili eh, ġew ukoll involuti f'dimostrazzjonijiet u l pulizija użaw vjolenza kontra dawn il-persuni mijiet weġġaw u ġew ukoll arrestati għall inċitazzjoni pubblika. Il-gvern tal Zimbabwe u l-Unjoni Ewropea iffirmaw il-National Indicative Program u hawnhekk l-Unjoni Ewropea ta' 234 miljon euro lil Zimbabwe għall iżvilupp permezz ta' dan il-ftehim. U allura rridu naraw illi Zimbabwe tuża dan il-flus fil-agrikoltura, fil-qasam ta' dritti tal-bnedmin fost oħrajn. U biex bekk irridu naraw illi konna demokrazija pluralista li tirrispetta drittijiet tal-bnedmin. Grazzi. Onorevole Fatiga. Thank you. The L. l grazzi ħafna il-President Mugabe wara 36 sena fejn wassal lil pajjiżu sitwazzjoni ta' patronaġġ kleptokrazija, vjolenza kif ukoll demostrazzjoni kbar, xorta waħda irid jerġa' eh, ikun elett. U allura jina nitlob il-ħelsin tal-priġunieri politiċi rispett tad drittijiet tal-bnedmin titjib għal eh, għajnuna umanitarja u anki trasferiment bla violenza fil-elezzjoni li ġejjin. L-Onorevoli McAllister. President Tajani, Sinjuri, Eżis kollegi, is-sitwazzjoni fiż zimbabwe kif smajna hija ta sew inkwetanti il-pajjiż qed ibati taħt ir-reġim awtoritarju tas-sur Mugabe wilu hekk 36 sena tela eh, direzzjoni ta' demokrazija stenilu l-sfidi illi Zimbabwe qed taffaċċa flimkien ma no, e, nixfa bla preċedent ħolqu aktar faqar u negwaljanzi minn qatt qabel dan l-aħħar xhur protesti kontra reġim ġew imwaqfa brutalment mill-pulizija din iż-żieda ta' vjolazzjonijiet u demostrazzjoni fil-pajjiż mhix xi ħaġa aċċettabbli. Din il-ġimgħa il-pulizija mill projbizzjoni ta' xar fuq demostrazzjonijiet f'Ħarari. Illum aħna bħala Parlament Ewropew mill-ġdid irridu nibatu messaġġ ċar lill awtoritajiet fi Zimbabwe. Istat ta' dritt irrit ikun eh, jinżamm u l-libertajiet li wieħed jinġabar u jiltaqa' hija xi ħaġa li tiġi mħarsa. per risoluzzjoni nikkondannaw l-abbużi kontra d-drittijiet tal-bnedmin u nitolbu għal rispett sħiħ tal-libertajiet ċivili u politiċi anki fid-dawl tal-elezzjonijiet importanti fil-2018. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Görins. Grazzi ħafna, Sur President. Iż-Zimbabwe għandu kull dritt illi tassew jimxil qoddim, pero għandu ostaklu kbir li jismu Sur Mugabe li jgħid jina jgħataw u jina se nibqaw. Meta huwa jitla ovvjament il-familja tkompli minn fejn ħalla ma jidirx illi jem tama illi din is-sitwazzjoni tant korrotta tinbidel, irridu nappoġġaw sforzi sabiex nerġaw nibnu mill-ġdid il-pajjiż u biex bekk jerġa' jkun hemm ġustizzja u demokrazija fil-pajjiż. Il-pajjiżi f'dan il din iż-żona trid ukoll iridu jkoll ikunu involuti għaliex qabel kollox din hija problema Afrikana u aħna nappoġġawhom. Grazzi l'onorevole Sargentini. Grazzi, President. Tlesnin ilu, Zanu PF, il-partit ta' Mugabe, repolizjonijiet, u issa għanna gvern ta' għaqda. U kienem xi tkabbir, iżda miljoni issa edin eh, bla pagi u uffiċjalità ċivil qed jitkeċċew. Il-pajjiż mill-ġdid huwa fallut u Zanu PF qed imur lura l repressjoni. Il-protesti ġew moqfa l-attivisti ebu u hemm proibizzjoni fuq id-demostrazzjonijiet. Aħna bħala Parlament Ewropew nixtiequ nibatu messaġġ lill popolazzjoni taż Zimbabwe. Kumment dwar ir-riżoluzzjoni in-nostalġa sanzjoniet mhix xi ħaġa datata Mugabe u ċ-ċirku tiegħu huma projbiti milli jivvjaġġaw. Iżda il-saħħa tal dawn il-proibizzjonijiet issa m'għadix tant eh, utli u jiena semmejt leħni fuq dan il-punt. L-onorevli Panseri. Grazzi, President. Wara numru ta' protesti kontra l-gvern fi Zimbabwe, il-President Mugabe li ilu 36 sena fil-gvern beda proċess repressiv. U huwa lest illi jerġa' jippreżenta ruħu elezzjonijiet presidenzjali tal-2018 iżda diffiċli kif dana jista' jkollu mandat ieħor li waslu għal ta' venerabli ta' 99 sena, il-President ġi akkużat ukoll li volontarjament waqaf l-għajnuna umanitarja fi żoni l-aktar mill-quta mill-lar perjodu ta' nixfa f'dawn l-aħħar snin u wara nitolbu l zimbabwe tirrispetta l-obbligi internazzjonali tagħha biex ikun hemm l-indipendenza tal-maġistratura u jkun hemm elezzjonijiet sieħa nista' wkoll ngħinu f'din is-sitwazzjoni sensittiva biex bekk insaħħu wkoll sitwazzjoni fejn inħarsu il dawk illi huma taħt edida minn Mugabe u dana irrid jissokta sakemm ma jkollniex bidla għall popolazzjoni u rispett għall prinċipji demokratiċi tal-istat ta' dritt. Grazzi. Onorevli Verġa, mish l-ewwel darba illi aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar iż-Zimbabwe, Robert Mugabe ilu fi seta mit-tmeninijiet għandu 92 sena u huwa stess il-kandidat li miss. U allura mewġa ta' protesti li ħaqqa u koll la poċtana u l-Qorti Suprema għamlet proibizzjoni fuq demonstrazzjonijiet u dan huwa wkoll sinjal ta' kriżi. Nixtiequ li il-priġunieri politiċi jinħelsu għaliex dan wara kollox kull ma għamlu kien illi jipprotestaw mod paċifiku. 80% tal-popolazzjoni edin taħt il-linja tal-faqar. ħafna mill-GDP qed jitħallas qed jħallas id-dejn u hemm korruzzjoni tassew serja. Meta din nerġgħu nevalwaw il kooperazzjoni f'termini tal-iżvilupp irridu nikkonsidraw punti bħal dawn għaliex irridu sew nejnu l-popolazzjoni ta' Zimbabwe b'mod partikolari l-nisa ħafna minna huma vittmi ta' violenza. Grazzi. Grazzi. L-Onorevli Preda. Grazzi. L-ewwel għandan sittini darba li qed nitkellmu dwar iż-Zimbabwe f'din il-leġislatura Aħna darba l-oħra semmejna li aħna qegħdin eh, ukoll qegħdin inkwetati minħabba dawk li defendu d-drittijiet tal-bnedmin qed jiġu wkoll fastidjati. Illum qegħdin ikkundannaw ir-repressjoni vjolenti ta' demostrazzjonijiet tal-ġimgħa l-oħra. Il-poplu ta' Zimbabwe għandhom diversi raġunijiet għalfejn jipprotestaw, għalhekk qed naraw tant protesti, il-korruzzjoni, il-faqar minħabba n-nixfa problemi tal-munita. Mhijiex ta' sorpriża allura li huma jibdemostraw wara 35 ta' tal-reġim ta' Mugabe issa il-pajis inqered kompletament. Qed nirfutaw fuq din ir-risoluzzjoni li titkellem kontra situazzjoni bħal din u qed titlob għal tranzizzjoni politika abbażi ta' lezzjoni ġusti kif ukoll għal rispett ta' stat ta' dritt u drittijiet tal-bnedmin grazzi. L-Onorevli Kienge, Jina xtaqt jekk ikun hemm bżonn infakkar l awtoritet ta' Zimbabwe l-kontenut tal-ftehim tas-96 u artiklu 96 tal-ftehim ta' Kotonu u l-obbligi illi huma morbuta ma' dan il-ftehim dwar rispett tal-bnedmin u l-istat ta' dritt. Jiena nfakkar ukoll il-miżuri restrittivi illi eh, il-President Mugabe juża u dana sa mit snin 80. Ma nistawx nittoleraw aktar il-vjolenza li bija il-forzi ta' sigurta qed iwettqu b'mod sistematiku u l-espressjoni ta' kolunkwa eh, leħen ta' dissens fil-pajjiż. Aħna wkoll li kundidwaw violenza kontra n-nisa, l-arresti arbitrari u anki l-lejbin li tisiru u l-qtil arbitrarju. Il-poplu ta' Zimbabwe qed jitlob transizjoni paċifika għabbasi ta' lezzjonijiet ħilsa biex bekk ikun hemm rispett ta' drittijiet tal-bnedmin. Aħna flimkien magħkom sabiex napoġġawkom fid-dialogu politiku mal-awtoritajiet u biex nikkondannaw kull ksur tal-prinċipji demokratiċi. Grazzi. L-Onorevoli Belder. Grazzi, President ir-reġimi rispressivi juru x'unuma, juru verament x'unuma u allura dana jottu ukoll fil-każ tal-President Mugabe. Terz tal-popolazzjoni jiddependi fuq l tal-ikel biex jiex u iktar minn nofs tal-poplu jikol biss darba kuljum. Sa dan it-tant Mugabe jgħix fil-lussu. Il-pajjiż ovvjament issa falla dan huwa fatt Mugabe li għandu 82 sena diġa huwa kandidat għall-elezzjoni tal-2018. Li mhix ħaġa aċċettabbli sur presidenza dan it-tant il-popolazzjoni hija tassew inkwetata dwar il-ġejjini tagħha u bekk hemm nuqqas ta' prospettivi u l pajjiż issa qiegħed f'sitwazzjoni ta' falliment u jistgħu jiddependu fuq l-Unjoni Ewropea għall appoġġ sħiħ tagħna. Grazzi. Grazzi President, jgħid l-Onorevoli Obermeyer. Fil-bidu ta' tminijiet il-President suppost li kien ġelliet ħieles u kellu joħloq sistema ta' welfare tajba imma qara ġara minn dak l-law massakri ta' bdiewa, korruzzjoni ekonomika. Rajna li dan il-pajjiż sar wieħed mill-aktar ekonomiji foqra tad-dinja. L-Unjoni Ewropea qed tappoġġa l-Zimbabwe b-234 miljun euro. jgħinu s-sens għaliex l-affarijiet ċorta se jinħażin m'hemmx ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-flus mhux qed jaslu għand il-bdiewa. Grazzi ħafna l-onorevoli Makovej b'din ir-riżoluzzjoni aħna qed nikkundannaw id-dittatorjat brutali tas Robert Mugabe u nibatu messaġġ ta' appoġġ għaż Zimbabwe dak li qed jiġri fil-pajjiż u għaksur serju ħafna ta' drittijiet tal-bniedem u libertà tal-espressjoni u id-dritt għal ġudizzju ġust. Il-pulizija għandhom influenza ta' proċess ġudizzjarju wkoll. Dan kien il-każ fid-dimostrazzjonijiet eh, li saru dan l-aħħar minn movimenti tal- Paċi li protestaw kontra l-orru li qed jgħixu. U eh, għamlu riklam permezz tal-medja soċjali l-gvern eh, risponda b'mod aħrax kontra l-komunikazzjoni bil-medja soċjali imma importanti li dawn il-dimostraturi tal-paċi nejnuhom. Grazzi ħafna. Eh, il-kollegi diġa id-diskrivew situazzjoni problematika ta' Zimbabwe l-onorevoli Popoxpil. Artiklu 7 u l-aktar importanti li jgħid illi t-neħija ta' sanzjonijiet kienet xi ħaġa prematura u l-Kummissjoni għandha tikkonsidra mill-ġdid li tapplika sanzjonijiet aktar eh, kontra ir-reġim u l-orruri li smajna li nejnu Ir-reġim ta' Mugabe billi nibatu madwar 200 miljun euro hemmhekk huwa ħażin. Mhux se jmorru għand minn għandhom bżonnhom dawn il-flus, anzi se jispiċaw fidej il reġim u din hija ħażina. Jiġifieri se nappoġġa din ir rizoluzzjoni Grazzi ħafna. L-Onorevoli Gabutto, grazie ħafna. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Kollas Repubblika ta' Zimbabwe tiffaċċa kriżi ekonomika serja f'dan il-pajjiż wieħed jgħix binqas minn żewġ dollari kuljum bħala medja. M'hemmx ikkel fiż-żoni rurali situazzjoni gravi ħafna speċjalment f'dawk li huma l-aktar ostili għal President ma Mugabe li għandu 92 sena. Il-Human Rights Commission deċidiet li tinterrompi l ajnuna tal-ikel lil dawn l erba miljon persuna li huma affettwati minn nix ma jistawx jitimaw li l għom infusom. Eh, il-pajis huwa eh, vittma ta' din is-sitwazzjoni ekonomika u politika Eh, l-Unjoni Ewropea trid tikkundanna l-imblokkar ta' dawn il-lajnuna tal-ikel li żoni li huma malquta min-nixfa u rridu jassiguraw li l-lajnuna li tingħata fil-fatt tasal għand min għandu bżonna. Hemm bżonn li eh, ikunem eh, il-seta tinbidel mod paċifiku u koll fissem il-demokrazija. Grazzi, sal-onorevoli Sidanides, il-komissarju Sildanides. Grazzi, President, ziz kollegi definitivament jiena naqsam it-ħassib ta'kom dwar is-sitwazzjoni fi Zimbabwe u jiena nemmen b'mod sħiħ illi din diskussjoni produttiva u kostruttiva u riżoluzzjoni li ġejja se jkunu passi pozittivi ħafna għal popolazzjoni ta' Zimbabwe. L-Unjoni Ewropea tat importanza kbida għal tisħiħ eh, ta' drittijiet tal-bniedem u l-konsolidazzjoni tad demokrazija fi Zimbabwe skont ir-riforma kostituzzjonali stess. Dawn huma elementi essenzjali ta' relazzjoni tagħna illi jinkludu tkabbir sostenibli u żvilupp fl-2009 l-Unjoni Ewropea ħadet passi sabiex il-miżuri li applikaw għaż-Zimbabwe eh, ikunu e faċilitati bħal per eżempju l-adottazzjoni ta' Kostituzzjoni fl-2013. In-nista Zimbabwe appoġġaw b'mod sieħ dakinhar u mbagħad dik is-sena stess kien hemm elezzjoni paċifika. Iż-Zimbabwe edha eh, f'salib it-toro kritiku u dan qed iżid tensjoni soċjali u vjolenzi u protesti pubbliċi. Dan nafuħ minn stqarrija ta' 13 ta' Awwissu. Il-libertà tal-espressjoni għandha tiġi irrispettata u drittijiet tal-bniedem dawn qegħdin fil-Kostituzzjoni ta' zimbabwe L-Unjoni Ewropea assoċjat eh, l-istqarrija u sejħet lill awtoritajiet biex tassigura illi dawk li jiksu drittijiet tal-bniedem jiġu imresqa u dim il-qorti u għandu jkun hemm kooperazzjoni ta' żvilupp. L-Unjoni Ewropea tibqa tappoġġa b'mod sieħ l-ambizzjoni tal-gvern ta' Zimbabwe biex jingaġġa ma' mad-dinja globali. Irrid ikun hemm impenn sabiex jiġu rispettati l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem kif hemm fil-Kostituzzjoni ta' Zimbabwe. Grazzi. Thank you very much, Commissioner. Grazie ħafna, Kummissarju.